infuqhom meta jsir id-dibattitu fuq il-drittijiet tal-passiġġieri. Grazzi ħafna, Sur Kommissarju, dan jikkonkludi id-dibattitu fuq dan il-punt issa naddu għal mistoqsija orali lill Kommissjoni fuq ir-regolament dwar marki tal-oriġini obbligatorji għal ċerti prodotti li kunu importati minn pajjiżi terzi. U nixtieq l-ewwel nsejjaħ li sur Moreira li għandu żewġ minuti u nofs. Grazzi ħafna, Signora President, Kommissarju, Aziz kollegi. Jina wieħed mill-firmatarji ta' din il-mistoqsija orari li il-kom l-lum fit tmim l-2005 il-Kommissjoni ħarġet il-regolament il regolament abbozz biex ikun hemm sistema obbligatorja għal marki tal-oriġini għal ċertu prodotti importati minn pajjiżi terzi. U dan seħ biex jiġi evitat l-użu ta' eh, tikket jar falz sabiex il-konsumaturi jkunu jafu x'in l-oriġini tal-prodott. tal prodott li jkunem kondizjonijiet indaqs mal-Brazil, Kanada u l-Bra u pajjiżi oħrajn li aħna namlu kummerċ magħhom. Għalhekk ikun hemm sistema obbligatorja biex ikun hemm marki tal-oriġini din daħlet fis-seħ fl-2006 u fl-2009, però f'Ottubru tal-2010 kenna kompetenzi leġislattivi ġodda f'dak għandu x'jaqsam mal-kummerċ minħabba it-Trattat tal-Lisbona u l-Parlament Ewropew fl-ewwel qari approva regolament abbozz min-naħa tal-Kummissjoni fuq l-indikazzjonijiet ta' ċertu prodotti jiġu importati minn pajjiżi terzi. Kien hemm 529 favur 44 astensjonijiet u 49 kontra. Però ma għax ma kienx hemm dan dan iblokka il-proċess leġislattiv u reċentament kien hemm tibdil għaliex il-Kummissjoni qalet illi li mhux sirkola din is-sistema sa minn sena 2013 u għamilt referenza wkoll kolla deċiżjoni ta' WTO fil pajjiż tal-oriġini Libija u iċ u l-Majjal. Minħabba dan il-regolament inizjali ma kienx kompatibli mal- dak li deċidiet il-WTO, li ixtiju nkunu nafu, għalfejn il-Kommissjoni qed tirtila din il-proposta, għalfejn ma ħarġitx ġdida. Xaġa li għanna bżon biex nkunu kompatibli ma' WTO, bażi legali ġdida li tiġi li sid mill-korregolatur biex niftħu il-proċediment legali u anke jekk jista' jkun naslu għal trialogu il-kommissarju, il-kommissjoni ma temminx fir rispetta ċittadini u kooperazzjoni minħabba li kien hemm ukoll eh, maġġoranza assoluta fil-Parlament. Kien hemm biżejjed ħin biex kien hemm diskussjoni u tħabbar eh, proposti ġodda. U x'inhu huma l-elementi tal-proposta tal-test tal-ewwel qari li madomx kompatibli mal-WTO għalfejn wara dawn id-deċiżjonijiet il-Kommissjoni kif tħares lejn is-sistemi obbligatorji ta' marki tal-oriġini minn pajjiżi oħra għal prodotti importati qed nitkellem fuq il-Brażil, il-Kanada u l-Istati Uniti. U x'inhuma l-miżuri speċifiċi li tixtieq tagħmel li se tagħmel il-Kommissjoni biex tindika l-oriġini u t traċċabilità ta' prodotti li jiġu importati fis-suq waħdini tal-inqas għal dawk is-setturi li huma koperti mir-regolament. Xi skeda għandha qudiema l kummissjoni ser tista' tometti proposta ġdida għal dan ir-regolament f'konformità ma' WTO u jekk iva meta se jsir dan. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Muscadini għal 2x minuti u nofs. Grazzi, inti smajt l-Onorevoli Moreira u taf li fis-suq globalizzat nafu li wassal żvilupp jekk ikun hemm regoli ċerti komuni u jaqbel magħhom kulħadd. Libertà tal-imprizi, tal-kummerċ u tal-kompetittività jridu jkunu garantiti, speċjalment fih dan l-dinja, eh, l-Organizzazzjoni dinja tal-Kummerċ, WTO Irridu niżguraw li jkun hemm konsumaturi u ta' klijenti u ta' kumpaniji li jkunu fuq livell indaqs u mhux ta' klassijiet differenti skont il-pajjiż li jgħixu fih. L-imsieħba, l-kompetituri ekonomiċi pa' Ċina, Stati Uniti, Kanada, Brażil jekk ikollhom regoli interni li jimponu xinija d-denominazzjoni ta' marka tal-oriġni għal ċertu prodotti li jiġu minn barra, anke l-Ewropa allura għandha dritt li kolla regoli bħal di. Għalek għanda dmir li twassal għal regolament għad denominazzjoni ta' marka tal-oriġni ta' ċertu prodotti barra mill-Unjoni Ewropea kif ivvota l-Parlament fl-ewwel qari f'Ottubru tal-2010. Jew l-Ewropa jkollha regolament bħal dan jew inkella nitolbu lil WTO biex jintervjenu biex bekk ineħħu regoli bħal din fejn hemm fil-pajjiżi li teżisti din ir-regoli. Ma jistax ikun hemm regoli li ma jkunux japplikaw l-istess għal kulħadd, ma jistax ikun hemm suq fejn ikun hemm min huwa favoritu min huwa vantaġġat u min huwa żvantaġġat. L-Ewropa tittaħdem għal konsumaturi ċittadini għal kumpaniji ma tkun kapaċi tħares id-drittijiet fl-imkien madmirijiet. Il-konsumatur Ewropew għandu dritt tal-għażla mod li jkun marraf u s-sistema tal-produzzjoni Ewropea li hija sensla tal-kapaċità ekonomika u kompetittiva tagħna għandha dritt li mill-istituzzjonijiet Ewropej jkollha l-istess attenzjoni li l-istituzzjonijiet jagħtu lill produtturi u l-konsumaturi fiċ-Ċina, fl-Istati Uniti u f'pajjiżi oħrajn. Aħna nitolbu lill kummissjoni neħħi dan ir-regolament fuq il-livell internazzjonali u bekk kun tista' tiftaħ dialogu serju bejn il-Parlament u l-Kunsill u l-Kummissjoni. Il-Parlament sur Kommissarju, mandux l-arroganza li għajt li dak li huwa vota fuq ma jistax jinbidel u lest li jkun hemm kontrolli u anki konfronti fid dialogu Imma ma nistawx naċċettaw li jkun hemm arroganza la minnaħa tal-Kommissjoni u laqqas minnaħa tal-Kunsill bħalma twettaq fil-fatt f'din l-okkażjoni tant mistkerħa fejn il-Kummissjoni ma esiġ li minn tal-inqas ta' viża fil-ħin l-intenzjoni tagħha l irtira il regolament la fżat il-Kumitat Parlamentari l-Konvenċ Internazzjonali u laqqas l-rapportez u qatt ma ridet li niltaqgħu fuq il-livell informali lanqas bejn l-istituzzjonijiet kollha biex bekk nkun nistgħu niverifikaw x'kompromessi nistgħu niksbu l qudiem Għalhekk aħna qed nagħtu din l-istedina biex ikun hemm rispett reċiproku fl-interess ta' ċittadini u appell biex bekk nkunu promotturi ta' laqa li tiċċara l-affarijiet biex nkun nistgħu nsolvu il problema tant li qed tifni mill-konsumaturi. Grazzi ħafna, il-Kummissarju de Gucht. Grazzi, Signora President, Onorevoli Membri. Illum fl-Unjoni Ewropea l-kumpaniji jistgħu jimmarkaw l-oriġini tal-prodotti uh, għal uh, tul fl-Unjoni l-lan ta' dan ta' din il-proposta kien biex jiġu markati oriġini ta' prodotti minn pajjiżi terzi għal ċertu prodotti industrijali Nafu x'importanza juri il-Parlament u l-appoċ tiegħu anke li wera fl-ewwel qari il-Kommissjoni għamlet dak kollu li tista' biex ikun hemm progress f'dan il il-proposta leġislattiva. Anke ħadet l-emendi tal-Parlament. Seba snin wara li tresqet il-proposta, irridu naraw x'in ir-realtà ma kienx hemm progress sa minn dak il-vot u ma kienx hemm eh, bil politiku bejn l-istituzzjonijiet. Apparti minn hekk, wara l-deċiżjonijiet tad WTO hemm hemm regoli ġodda l-konformità. Dan ifisser illi l-marki tal-oriġini jistgħu jaqgħu taħt il-qbil ma' WTO fuq l-ostakli tekniċi għal-kummerċ Dan minħabba l-fatt illi l-proposta tista' tapplika għal prodotti li jkunu importati minn pajjiżi terzi u mhux minn eh, prodotti domestiċi. Anke minħabba kriżi issa l-kwistjoni sa aktar kontroversjali u l-Unjoni kienet mdejjem dejjem tħossa kontra l-protezzjonizmu il-Kommissjoni neħħiet il-din il-proposta u l-intenzjoni tagħha hija tibqa' li għaliex fil-Kunsill u fil-Parlament għandhom eh, id-dritt li jibdew jħorġu bil proposti u l kommissjoni tista' din tirtira. Anke kien hemm laqas ma fl ta' Jannar minnaħa tal-Kummissjoni. Fuq il-skemmi ta' marki tal-oriġini minn pajjiżi li mhumiex fl-Unjoni, il-Kommissjoni tajt illi hemm ċertu pajjiżi li diġà għandhom eh, sistemi tagħhom u dawn għal-kemm dawn siru qabel mal qabel regoli ġodda ta' WTO. Anke aħna marċevejna l-ebda rapporti minn esportaturi Ewropej li jaħdmu b'dawn l-iskemi. Jekk isir dan, mela imbagħad iva ser nikkonsidrawa. U għal dawn ir-raġunijiet u għal dawl ta' obbligazzjoni internazzjonali kif ġi verifikat minn eh, mill-sentin saru tal-aħħar, l-azzjoni fuq il-marki tal-oriġini obbligatorji se jsiru biss skont dak li hemm fil-proposta attwali. Għazla minnhom kienet li nevalwaw il-żmien ta' meta ħarġet l proposta li kienet mhux biss għal prodotti importati imma anke prodotti domestiċi fl-Unjoni. Dan se jwassal għal bidla fl-ambitu tal-proposta u għalhekk jirrikjedi proposta ġdida fuq bażi legali differenti. Ma naħsibx li s-Sur Morej, naħsib li s-Sur Morej ma nistgħux nagħmlu dan fil-proċedura attwali. Dan jirrekjedi informazzjoni tal-impatt biex nistabilixxu jekk inizjattiva leġislattiva ġdida tissodisfax il-kondizzjonijiet li huma stabiliti fit-trattat jekk ikun hemm domanda min-naħa tal-industrija għal dan u jekk hemm stennija min-naħa tal-konsumaturi fuq dan il-lat. Anke fil-kuntest ta' kriżi ekonomika irridu li nimponu dawn l-ispejjeż żejda fuq il-kumpaniji, il-Kummissjoni mhux qed tazel din it-triq, però se tkompli tikkonsidra din il-kwistjoni u il-Kummissarju għall-Industrija u l intraprenditorija ser jidħol aktar fija fid-dettal jekk ikun hemm bżonn. X'inhu l motivazzjonijiet wara dan id-dibattitu l-ewwel net li jkun hemm kundizzjonijiet indaqs għal kumpaniji kollha fl-Unjoni Ewropea. Li niżguraw protezzjoni kontra eh, tikketer li jkun Eh, jista' jizvija lil konsumaturi u li l-konsumaturi jkollhom l-informazzjoni neċessarja. Informazzjoni li ngħatat dal-aħħar lill-Kummissjoni fuq it-tessuti, it-tikkatjar eh, fit-tikkatjar m'hemmx eh, livelli tal-xini l-aktar informazzjoni importanti. Il-Kommissjoni se tessa ukoll pakket ta' miżuri li jinkludi proposta leġislattiva fuq sorveljanza tassu, prodotti ta' sorveljanza tassu biex tinforza eh, il-kontrolli fuq dan il-prodotti fl-Unjoni. Anke fuq is-sigurat tal-prodotti u anke pjan multanwali fuq il-surveys tas-suq. Minħabba kon minħabba restrizzjonijiet ta' rizorsi il-Kummissjoni se tara dak li x'inhu li huwa l-aħjar biex iwassal għal tkabbir u anke biex niksbu l-konfidenza tal-konsumatur mill-numru ta' kommenti li saru mill-awturi nixtieq ngħid li semmejna li kellna lan li nirtiraw din il-proposta. Il-Kumitat Inte għal dan permezz il-President tiegħu. U din hija dan huwa lan tal-programm ta' ħidma tal-2013 li informaw il-Kunsill u l-Parlament ta' x'inhu huma l-pjanijiet tal-Kummissjoni fis-sena li ġejja u x'ser nagħmlu u x'mhux ser nagħmlu aktar. Dan huwa fih dan il-limiti tal- ta' dan il-qafas palma tafu aħna ser ninformawkom dak li se nagħmlu qabel ma jkomplu bil-proċedimenti fir-rebbija jew nkella jekk niddeċidu xaġa differenti. Grazzi ħafna. Grazzi issa għal PPE Is-Sur Kaspari għal 10 minuti. Grazzi ħafna, Sinjura President. Għalija naħseb hawnhekk hawn żewġ kwistjonijiet. Lat il-lat konstituzzjonali il-Kommissjoni xi snin ilu resqet din ma maċċettajniex kien hemm l-ewwel qari u dan ma wassal għal xejn. Li jekk ma naġixxux ma naġixxux ma jiġixux fil-Kunsil mela ma ma jiġri xejn din hija xi ħaġa inaċċettabbli. It-tieni punt, Kummissarju, inti ħabbart il-grupp ta' ħidma tal-Kummissjoni għas-sena li ġejja waqt li dan kien l-intenzjoni ta' komri kienet li tirtirawa. Minħabba situazzjoni għatwali wara li kellna l-ewwel qari, anke jekk ma biltux ma dan, se tkomplu taħdmu mana biex ikollna eh, aktar regolazzjoni kompatibbli minn flok ma nħallu kollox kif inhu, hemm aktar prodotti li jiġu lejn l-Unjoni u nafu li hemm konsumaturi li huma interessati li jkunu jafu l-oriġini ta' tal-prodotti. Imma f'dinja globalizzata kif nistgħu nispjegaw lill-konsumaturi minn fejn ikun ġej prodott partikolari? Speċjalment fejn għandu x'jaqsam fejn ċertu komponenti ikunu eh, bdew f'pajjiżi terzi Jekk irridu nkunu serji fuq din il kwestjoni mela rridu ninformaw il-konsumaturi. Għax ma rridux li kolna informazzjoni dar il konsumaturi naħseb li kol kam aħna rridu naħsbu għasaw u noħorġu anke bi proposta ġdida li naħarsu lejja wkoll fid-dettal. Grazzi ħafna is-sur eh, susta għall-SND. Grazzi, President kollegi oħra tiġa semmew. Il-vulnus istituzzjonali li kanna b'din il-proposta. Niftakru komissarju l-inizjattiva tijak la sinilu li barra l-bidla istituzzjonali li ġi bit-trattat tal-Lisbona ġajtu proporejtu dan il-regolament fuq il-mejdin li wassal ukoll dan il-Parlament biex ikun jieħu rwol attiv anke bħala koleġislatur. Inti żgur li taf li minn banda il-Parlament kien Esprima vot fis sede leġislativa mhux sempliċement rakkomandazzjoni. Għalhekk mill-lat formali ġiet proposta tliet snin ilu din F'Ottubru tal-2010 kellna votazzjoni u għal daqstan din il-proposta kien hemm vot fuq wara l-ftehim interistituzzjonali bej il-Parlament u l-Kunsill. Għalhekk jiena nixtieq ngħid il dawk kollha li fis-soċjetà ċivili ma jaqblux mal-introduzzjoni ta' dawn ir-regoli u li jgħidu li dan huwa żball propju għaliex dan ġifiri qiegħed jimmina l-volta dan il-Parlament para istituzzjoni illi tirrappreżenta l-ċittadini. Għalhekk, Kummissarju, l-industrija tal-manifattura li qegħdin fil-ċentru tal-kriżi huma l uni garanzija li għandna li ħajwaslu għal kabbir fl-Unjoni Ewropea u li ħajwaslu għall impieg anki f'dan iż-moment ta' kriżi għandhom bżonn regolament mhux għal protezzjonizmu kif qed implika inti ma sabiex noħolqu kondizzjoni ta' reċiproċità ma' pajjiżi oħra ħajkonna bżonn Leġiżlazzjoni oħra li tikkopja dak li hemm fl-Istati Uniti sabiex insolfu il-problema b'mod komprensiv. Għalhekk inħedġa kommissarju biex inti ma tirtirax immanzi nippruvaw nindirizzaw daw l-eżigenzi ġodda illi pal-Istagret. Grazie per il gruppo. Grazzi issa għal eh, Alde Issu Rinaldi. Grazzi President, Kommissarju, eżis kollegi, nafu li b'dan il-regolament xorta waħda jkun hemm xi tip ta' tarif, forsi mhux ta' priorità imma minn tal-inqas addizzjonali għal konsumatur. Nafu li f'imħawi oħra madwar id-dinja hemm dispożizzjoni ta' dan it-tip, fil-Ċina, fl-Istati Uniti, fil-Kanada, fil-Messiku, fil-Ġappun, eccetera Nafu li l-Parlament irnexxielu jkollu maġġoranza wiesa minkejja li kien hemm fiħdanu xi eżitazzjonijiet kbar minn ċertu kollegi li kellhom sistemi industrijali ta' referiment gvernijiet li kienu xettiċi għal dan. Nafu li l-appoċ kbir li kena ilu ksibniħ fuq tlet punti ewlenin. L-ewwel regolament li jiġi implementat fuq numru limitat ta' prodotti li jiġi applikat tal prodott aħħari li jiġi mibjuħ lil konsumatur u li kollu ċiklu ta' ħajja ta' ħames snin. Dan kien proġett pilota. Nafu li WTO Fiħdan u hemm lokal modifiki u negozjati nafu li l-protezzjonizmu f'dan il-każ ma naħsibx li għandu xieqsam xejn u nafu li l-ftejmiet interistituzzjonali rridu jkunu bbażati fuq rispett reċiproku fejn eh, l-irtirar ta' xi ħaġa ma tiġix mill-lejla nar ħabta u sabta. U għalek aħna nafu li l-Parlament għamel xogħlu imma l-Kummissjoni u fuq kollox il-Kunsill innittamaw li jkun jistgħu jippreżentaw ruhom u joffru ruhom miżura konkreta favur id-dinja kummerċjali tan negozju li ma rridx tagħmel delokalizzazzjoni barra mill-Ewropa, li rridet tagħmel produzzjoni fit-territorju tagħna. Kien hemm stennijiet u ħafna drabi hemm min qed jipprova jfarfar mir-responsabilità. Nafu li dan huwa xogħol li rid jitħejja flimkien mal-assoċjazzjonijiet tal-qasam dialogu magħhom ċertu pajjiżi kien hemm xi diffikultajiet kbar imma nafu li rridu gvernijiet li mhux biss ikunu favur bil-klim imma kapaċi mbagħad jikkomplementaw bl-azzjoni fil-qafas Ewropew biex iwittu triq. Nċar li rridu jkunu attivi wkoll fil-Organizzazzjoni Dinija tal-Kummerċ imma naħseb li l-Parlament kien kapaċi li jagħti jett ta' li jaf jagħti widen li jagħti leġittimità fl-Ewropa fejn hemm regolamentazzjoni fuq kollox, anke fuq bagalja tal-idejn waħda meta wieħed jitla fuq l-ajruplan imma mbagħad fuq xi ħaġa daqshekk essenzjali li hija l-qalba tal-dinja industrijali qed jibqa' lura qed jibża. Grazie per il gruppo Verde, onorevole. Grazie ħafna, issa fissem il-ħodor isturġaġo. Grazie ħafna, Signora President. Commissario. La dubju inti qed tara li għaddejjin minn kriżi kbira bħalissa u eh, ħafna ċittadini eh, ħarsu minn proċess ta' globalizzazzjoni u tilfu l-punt ta' referenza u fl-istess ħin huma suġġett ta' pressjonijiet kontradittorji najdu waħda ngħidulhom li għandhom jikkonsmaw aktar biex ikun hemm tkabbir u nafu min jibbenefika minn dan U imbagħad fi stazzjon ngħidulhom li mhux li qed smaw ħafna u li nagħmlu ħafna sara lil pjaneta. Fi żmien meta hawnhekk fil-Parlament u f'Ewropa qed nippruvaw nsaħħu id-drittijiet tal-konsumatur u nagħtuhom għodda biex ikunu partijiet eh, parteċipi fil-kummerċ u globalizzazzjoni. Issa qed ngħidulhom li dan huwa ostaklu għal għal-kummerċ Inti jattajt li għandek il-fiduċja fil-liberalizmu li iġġor l-Unjoni Ewropea u li mannix eh, nibżaw li jinsaxħu il-drittijiet tal-konsumatur. Il-krizi rrit li dawn l standard tal-liberalizmu fallew u għattajt li jissa għat nintroduċu kontrolli fuq l-importi. Issa jew ħaġa jew oħra qed ngħixu f'dinja fejn il-konsumaturi għandhom bżonnijiet partikolari fejn huma jridu għandu jkollhom l-għażla. Dan ir-regolament mhux qed iwieġeb għal kwistjonijiet kollha fuq il- rimi anke fuq tal-ambientali ma dan huwa punt ta' referenza huwa għodda li jippermetti lill konsumaturi biex jagħmlu d-deċiżjoni tagħhom biex jiddeċidu huma. U hekk huma dak li jridu, jridu li jistkunu jistgħu jagħmlu l għażlit tagħhom. Qegħdin nitolbukom biex dan id-dritt li għandhom il-konsumaturi jiġi żgurat eh, u inti kummissarju li inti responsabbli għal dan ma tattakkax il-responsabiltajiet tal-Parlament u għal-Konsil trid tiżgura illi il-rita tal-Parlament tinstema l-konsill mhux qed fostna dal imma għandna din il-kriżi ta' globalizzazzjoni qudiemna irridu nkomplu nsaħħu id-drittijiet tal-konsumatur. Grazzi, issa għal ICR e Girling għal minuta. Grazzi ħafna, Sinjura President. Jina minn dejjem kelli fuq dawn il-proposta, dawn il-marki tal-orġini obbligatorji jistaw juru jekk il-prodotti jkunux imitazzjoni jekk dawn jurux minn fejn ikun ġie il-pajis meta naraw il kif għandak fornaturi globali dawn il-market l origini obbligatorji huma eh, aċċettabbli għall-intrapriża dawn huma kollha mistoqsijiet eh, relevanti imma fil-kandu xaqsam mal kontabilità ta' WTO nifhem li konsumaturi jkunu jridu jafu minn fejn ġejjin il-prodotti li qed jixtru forsi għax rridu jappoġġaw l-industrija nazzjonali jew biex jagħmlu għażliet għabbażi ta' raġunijiet politiċi jew ambjentali skont il-pajjiż tal-oriġini. Għalhekk nixtieq ngħid il-Kummissjoni li issa wasal iż-żmien li nimxu quddiem fil-żmien fejn nista' nidħol f'ħanut nimmira il-mobile tiegħi l-prodott nkun naf minn fejn ġej din hija xi ħaġa li nistgħu nagħmlu, mhix ħaġa ta' protezzjoniżmu. Din hija xi ħaġa nagħtu dritt lill-konsumaturi għal xi ħaġa li qed jitolbu. Din hija kwistjoni importanti, jiġifieri jekk jogħġbok taqtax qalbek. Issa għal li jefti is-sur Salvini. Grazzi President, grazzi Kummissarju. U jiena ħan nilqaw kol dawk li qegħdin magħna fuq l-internet. Il-bira ħana fakarna 112 il-ħaddim fil-Bangladesh li sfaw mejta nis li jaħdmu għal ftit flus u il-prodotti tagħhom it suti jaslu mbagħad għandna u jisu nagħmlu minuta ta' silenzju mbagħad ninsew kollox. Issa dan il-prodott jiena ma nafx li qed nuża jiena f'Milan f'kom fejn jekkux ġej minn tifel jew tifla f'Bangladesh. Il-Kummissjoni Ewropea tippreferi tħares lil multinazzjonali kumpaniji kbar il-pajjiżi l-Unit, l-Olanda, l-Ġermanja, l-Iżvezja dawk illi għamlu l-pozizjoni tagħhom ġabuhom miċ-Ċina, il-kumpaniji l-kbar hawn xi ħadd fl-Ewropa. Illi ħan nispiċċaw eh, il-vaduti mill-ħaxix eh, u l-frott tal-Marok mill-kumpaniji fil-Pakistan u min jimportaħ jekk jalqu l-kumpaniji fl-Ewropa jekk eluf miljoni ta' nies jispiċċaw bla xogħol. Dawn huma xogħol fl-Ewropa ma min jippreferi li jkollu il-postijiet tax xogħol x'imkien ieħor għax jaqbillu iħallas dollaru lil xi ħadd fil-Bangladesh mill-50 euro lil xi ħadd fl-Ewropa, fl-Italja pereżempju. U naraw ħafna pajjiżi aħna aħna aħna protezzjonisti ħaddieħor jiddefendi l-Istati Uniti, jiddefendu l-interessi tagħhom, imma aħna le, ma nafx jiena, ħanaqta qalbi. Imbagħad Imbagħad nissorprendi ruħna waġġa għax iċ-ċadini ma, ma jistgħux jifmu l-Ewropa u daw in-nies qed imutu fil-Bangladesh, il-kumpaniji fil-pajjiżi tagħna qegħdin jingħalqu u, u eh, Eh, salvana mulej minn dill-Ewro. Onorevole Skolz. Mela, issa għal-gwe, Is-Sur Schulz, għal-minuta. Grazzi ħafna, President Kommissarju. Il-grupp tiegħi jgħid li dan il- din il-kritika lejn il-Parlament fuq it-tattiċi tal-Konsill ukoll li qegħdin jisiru biex jkun hemm dew min fuq il-proċess ta' dawn l-affarijiet. Jiena naqbel mal u mal-Kommissjoni biex jkun hemm proposta ġdida u biex ninkorporaw eh, dak li jħoss il-Parlament. Il-Konsill eh, laqas biss hija ta' hawnhekk. Aħna rridu jkun hemm dawn il-marki biex nkun nafu minn fejn ġejjin dawn il-prodotti, però minħabba s-suq globali u globalizzazzjoni rridu li konna xi ta' ċertifikat biex nkunu nafu fejn l-oriġina tal-prodott biex nkunu nafu li ma xa tissir saħsara ambjentali u għalhekk ikun hemm anke trasparenza għall konsumaturi Kummissarju fil ejja ikollna modernizzazzjoni ta' dawn ir-regoli u mhux nimxu mal-idejat antinki. Irridu nizguraw illi il-pjaneta u s-soċjetà tagħna ma tbatix minħabba minħabba dawn il-fornituri differenti li għanna u nuqqas ta' dawn il-marki. Issa għaddu għal Sur Felner għal minuta nofs. Grazzi ħafna, nixtieq nilqa l-fatt illi l-Kommissarju irtirat il-Kommissjoni irtirat dan ir regolament għaliex il-bira konna qed nitkellmu fuq il-marki tal-oriġini u kemm jistgħu jkunu komplikati dawn ir-regoli aħna wkoll mħasba fuq il-fatt li l-Unjoni Ewropea b'mod unilaterali kienet ser tintroduċi wkoll marki tal-oriġini u ħadd l-eżempju tal-qmistija wkoll. Nista' nerġa' nitkellem, nista' nerġa' ngħid l-istess ħaġa llum. Il-qoton kien ġej mill-Italja, imbagħad ġiet il-qmis saret f'Hong Kong din li tapplika l-ħafna affarijiet, però hemm differenzi kbar fuq il kondizzjonijiet ta' fabbriki f'pajjiżi differenti. Tkellimna fuq il-marki tal-oriġini obbligatorji għal prodotti li jkunu domestiċi fl-Unjoni ġifieri imma din ma qbilniex fuqha għax kienet tiswa wis għal produtturi tagħna u issa għalfejn qed nibgħu nintroduċuha għal prodotti importati naħseb li jekk il-konsumaturi jridu li jkun jiġri dan mela mbagħad il-kiku l kumpaniji jagħmluhom eh, huma stess imma naħseb li il-regolament huwa ħela ta' ħin ejja nħallu li Maiden eh, tmut fil-paċi. Onorevole Silvestri, una blu carda. L'onorevole Silvestri resta carta blu, taċċetta carta blu? Kważi tradizzjoni bejni u l-kollega Fjenner. Jekk qed nifhem sew, l-affarijiet faċli biss jistgħu jitwettqu peress li diffiċ li li wieħed jindika l-oriġni ta' prodott li għandu materjal ta' produzzjoni jiġi minn pajjiż, il-ħidma tiegħu minn pajjiż ieħor Umbat il-xogħol ħari f'pajjiż ieħor m'għandniex nindikaw bħalli kieku. L-Ewropa tagħmel affarijiet faċli biss, l-affarijiet komplikati mbagħad ma tagħmelhomx. Affarijiet diffiċli. Aħna qegħdin biex nagħmlu l sempliċi u faċli. Peress li diffiċli li nispjegaw lill konsumaturi minn fejn ġej il-prodott, ma rridux nagħmlu l-marka ta' l-oriġni u jagħmel denominazzjoni tal-oriġni tal-prodott. Jien naħseb li diħmerija. Kollega Fjellner, mhux aħjar iktar korrett li inti għall-interessi mħabba pajjiżek għal relazzjoniet li għandu pajjiżi li ma jipproduċux u għal realtà li m'għandhomx ehm, produttività f'pajjiżkom li inti tirrappreżenta ma tridix din marka tal-oriġni mhux aħjar tkun kollok dil-pożizzjoni hawnhekk fil-plenarja. Tak så mycket, det börjar verkligen bli en tradition där. Grazie ħafna, iva minnu, kważi tradizzjoni din. Imma kontra ta' dak li attent jien naħseb l-Ewropa tittifoka fuq dak li huwa diffiċli u dak li qed jintalab mill-katina globali mill kumpanija globali, jek ikollok iktar protezzjonizmu, iktar taxxi, iktar taxxi ta' dwana, ikun hemm iktar diffikultà għaliex mister niproduċu aktar fl-Ewropa ħan nitilfu fil-kompetizzjoni globali. Fil-Vjetnam jiena l-tqajt ma' nies mal-Kamra tal-Kummerċ hemmhekk u kien hemm għalli li ma jistaw jistgħu eh, jgħixu fil-Ġappun fil-Vjetnam bil-produzzjoni ta' zraben biss kieku ma jkunx hemm xi ħaġa li tkun ekkim sejħa kompetizzjoni, jekk mister namlu dan ħanitilfu bħala esportazzjoni fl-Europa. Grazzi l-onorevoli Lange għal żewġ minuti. Grazzi, Signora President, Kommissarju, eżis kollegi. Għala kontra din il-proposta fil-fatt. Bażikament, kif qed nara l-affarijiet jien hemm raġuni waħda biss għal dan. Għal produtturi, fil-manifatturar, dawk il-kummerċanti li jkunu qegħdin faqda f'union u għandhom l-interess li jaħbu l-oriġni tal-prodott biex bekk ikunu jistaw jixtru bl-irħis fuq il-level globali kontrarjament għalli kiku kienu jamlu fl-Europa bli jħollhom iħallsu bil-oli. U dan wassal l-kondizjonijiet mhux xirqa għaskapetu ta' kollox u għalhekk rridu nintkellmu mal-kummerċanti u mal-produtturi individwali u ma nix inċedu. Aħna rridu trasparenza fil-katina kollha tal-produzzjoni. Rridu nkunu nafu l-affarijiet minn fejn ġejjin, irridu kompetizzjoni ġusta fih dan l-Unjoni Ewropea. Għalhekk, hemm żewġ kwistjonijiet li rridu nindirizzaw fl-opinjoni tiegħi. L-ewwel nett x'qed jiġri fil-Kunsill? għadhom iridu żvilupp tal-Europa komunitarja fl-interess tal-konsumaturi jew inkella hemm interessi ekonomiċi hawnhekk, speċjalment interessi personali hawnhekk tal-individwi li qed jagħmlu b'saten fir-roti. U jidher li dawn l-interessi qed ikollhom il-jiet hawnhekk mhux li jkollna progress fl-Ewropa, imma dawn l-interessi individwali u għaddan ma nix nipermettuh mandux ikun aċċettabli. Fl-aħħa nix irresaq mistoqsija l-kummissarju. Ma min ħazzom mal-Kunsill fl-interessi tal-pajjiżi jew mal-Parlament Ewropew biex tiżgura li l-Unjoni Ewropea jkollha żvilupp tal-Unjoni Ewropea. Grazzi l-Onorevoli Manders. Grazzi ħafna, Signora President. Inna nitkellmu dwar il-problemi istituzzjonali tagħna u ma' WTO, il-fatt huwa li fl-Ewropa aħna nadottaw leġiżlazzjoni sabiex bekk niġbdu l-attenzjoni u nisħu fuq id-dimensjoni soċjali. U aħna noqogħdu b'sebajnejna l-industrija kif ukoll l-ambjent. Madana kollu, Jiena naħseb li rridu nibdlu l-aġir tagħna, mhix kwistjoni kif ħanamluha obbligatorja biex il-prodotti jkollhom l-oriġni markata tagħhom, imma li rridu nagħmlu huwa jkollna pereżempju il-marka tal-oriġni fl-Unjoni Ewropea jew inkella fil-Ġermanja, mbagħad tagħmel kundizzjonijiet stretti u ngħidu li kollox il-prodott kollu kemm hu kellu jsir f'dawk il-pajjiżi biss. U da minn tal-inqas jagħti tarif ċar lill konsumaturi u l-konsumaturi jkunu jafu jekk prodottu x'mamur fil-Ġermanja jew fl-Unjoni Ewropea imma sar f'pajjiżi oħrajn. Ma nistgħux naċċettaw li jiena nixtri eh, ġlek u għalzit li jkun mamur fil-Ġermanja, ma kol ma jkun fil-verità u għal-buttuni eh, pijat jkun sar eh, ikun tfassal ximkien ieħor. Grazzi, issa naddi l-kelma l-Earl of Dartmouth għal-minuta. Grazzi, President. Il-konsumaturi rridu jkunu jafu minn fejn ġejjin il-prodotti. U din tapplika speċjalment fil-prodotti tal-ikel. Walek huwa ġust li aħna qed niddiskutu r-regoli tal-oriġni. Iżda nixtieq nagħmel dan il-punt li dak li jridu l-konsumaturi, dak li jridu jafu huwa l-pajjiż tal-oriġni, irridu jkunu jafu li jistaw jaraw Made in England, Made in France, fil-Italja, fil-Danimarka, etc. Mbagħad ikun hemm anke konsumaturi li jkunu jridu jaraw eh, il-Made in ta' Romanija, per eżempju. Dak li ma jridux jaraw il-konsumaturi huwa li l-prodott huwa magħmul fl-Unjoni Ewropea, Made in European Union. Din tama, tama forse vaga għal xejn li dawn ir-regoli mbagħad ma jiġux mamula b'tali mod biex bekk naslu għal stat kbir Ewropew minn mara l-kwinti. Grazzi. L-Onorevoli Prus tal-minuta u nofs. Grazzi, Signora President. Jiena verament mistaġeb u mħasseb dwar din id-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tirtira il-marka tal-oriġni u l-regolament tiegħu tal-Made in 85% tal-membri appoġġaw l-adozzjoni ta' dan ir-regolament. L-irterar tiegħu meta qbenna sentej ilu imur kontra r-rida tal-ċittadini Ewropej u anke tal-membri parlamentari Ewropej. Nafu li regolament tal-marka tal-oriġni huwa importanti għat tarif tal-konsumatur, sinjal ħażin ħafna li qed nibatu issa minħabba il-sensazzjonijiet ta' tħassib li għandhom iċ-ċittadini vis-a-vis l-istituzzjonijiet Ewropej. Dil-proposta tajdu li ġiet eh, ma diċ tapplika aktar wara il-deċizjoni li kienem hemm tad-WTO ma mux minnu maħniex daqshekk inġenwi għaliex il-Kummissjoni qed toqgħod lura milli toħroġ regolament ġdid wara din il-ġurisprudenza. Il-Brażil, il-Kanada u l-Istati Uniti kollha kienu kapaċi jagħmlu rikonċiljazzjoni mar-regolament tal-marka tal-oriġni mal-obbligi li għandhom mad-WTO u mamluha għaliex aħna ma nistawx. Waqfu dan il-gideb Il-fatti huma dawn l irterar qegħdin hemm għaliex il-Kunsill ma nexxilux jasal għal qbil. Il-kompetitività tal-Unjoni Ewropea qiegħda f'xifer l-irdum u intom qed neħħu waħda mill-lodot li għandna disponibbli biex nindirizzaw din il-kwistjoni. Din mhux raġonevoli u minn qalbi nixtieq li fil-2013 tippruvaw issibu soluzzjoni aħjar għal din il-problema u nittama li darba għal dejjem il-Kunsill jiftaħ għajnejh qudiem din il-kwistjoni. Grazzi, Onorevoli Badija għal minuta u Grazie. signor President, sur Kommissarju. Dawn huma affarijiet li kważi dawn l-argumenti kważi diġà semmew kollha issa li dwar it-tikketta tal-oriġini u l-informazzjoni. Imma naħseb li fl-aħħar mill-aħħar għamnek li qegħdin nitkellmu mhux dwar it-tikketta ma dwar it-trasparenza u nixtieq mod partikolari ngħid xi jfisser dan għall SMEs Ewropewi. Nafu li dan il-Parlament dejjem fir-rapporti kollha tiegħu jgħid li dana dawn huma design fil-mija tal-intrapriżi kollha Ewropej illi waslu 80% tal-aħħar impjiegi li rajna fl-Unjoni Ewropea. U għalhekk hemm bżonn li dawn l-intrapriżi li huma dawk illi jarrikixxu l-ekonomija u joħolqu il-postijiet tax-xogħol ikollhom kompetenza reali viżavi dal prodotti importati u għalhekk Kusur kummissarju, nitlobkom taħsbuha u taħsbuha sew li tirtiraw dan ir-regolament għax l-unika ħaġa li ħankunu nagħmlu huwa ħanneħu l-protezzjoni kollha l intrapriżi kollha. Inkomplu naqsu l-ekonomija Ewropea ma noħolqux iktar impjiegi tax-xogħol. U il-konsumaturi tagħna kapaċi jarfu xiridu jishtru u għandhom id-dritt ikunu jafu dak li qegħdin jixtru minn fejn ġej. Dan huma drittijiet tal-konsumaturi għax ħaġa rridu nipproteġu hawnhekk u nipproteġu f'pajjiżi terzi. Għalhekk jekk iġobkom nitlobkom għam mill-ġdid id-deċiżjoni tagħkom tiraw dan ir-regolament jekk hemm bżonn jinbidel jinbidel imma mhux twarbuh fil ġemb Grazzi. Onorevole Kutax. Onorevole Kutax għal minuta. Grazie ħafna, President. Komissarju, eżis kollegi, dan il-regolament adottat mill-Parlament Ewropew f'Ottubru tal-2010 huwa tweġiba xirqa għat-talba biex intejbu trasparenza u tarif għal konsumaturi fl-Ewropa fir rigward il-prodotti industrijali li feġġu fuq is-suq Ewropew. Dan ir-regolament huwa dejjem aktar utli għaliex l-Unjoni Ewropea m'għandix leġiżlazzjoni xirqa f'dal-qasem Għalek għalhekk iddispjaċina l-Kummissjoni ddeċidiet tirtira dan ir-regolament u tinjora id-drittijiet li l-konsumaturi għandhom biex jidentifikaw il-prodotti f'ċertu kwistjonijiet ta' sigurtà ambjentali u ta' saħħa bl-oriġni. Għalhekk, Kummissarju, nixtieq ngħidlek dan, iktar trasparenza, iktar tarifa għall konsumaturi mhix kwistjoni ta' iktar protezzjonizmu. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Toja għal minuta. Grazzi. Il-proposta tar-tirar ta' dan ir-regolament waslet isa ħesrem. Mux ċar, mux tajjeb dan is senjal u jxekkel ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament u l-Kummissjoni. Qed ninħbow wara subajna tal-deċiżjonijiet tad-WTO imma qed nuru li maħniex konvinti għad-daqsa l-importanza ta' dan ir-regolament hemm il-kwistjoni ta' spejjes, riskju ta', ta protezzjonizmu, ħafna skużi fil-vojt li mhumiex reali u naħseb li m'hemmx kapaċità minn naħdar kommissjoni li tkun koerenti magħha stess biex nimxu l-qudiem f'dan ix-xogħol. Nixtieq ngħidlek dan, Kummissarju, smajt it-ton xettiku Ewropew u populistu smajna anke f'dal-Parlament, anke mir rappreżentanti ta' pajjiżi, jekk il-Kummissjoni ħatibqa' tkun hekk mhux preżenti ħatibqa' toqgħod lura u tibqa tiddefendi ftit interessi privati flok il-ħarsin globali ta' ċittadini u tal-konsumaturi kull ma ħanamlu ħankomplu nalimentaw dawn il-tip ta' tonelatajiet u ħankomplu impaxxu li dawn in-nies. Grazzi. L-Onorevoli Muscardini. Żewġ minuti. Kummissarju għalinna li memx perspettivi għal kompromess bejn l-istituzzjonijiet. Min qalu dan, kummissarju? Min prova isib kompromess bejn it-tlet istituzzjonijiet biex bekk nipruvaw insibu kompromess. Jekk dan ma jiġix applikat għal prodotti, prodotti domestiċi u ovvju, aħna qed nitkellmu dwar prodotti li huma barra mill-Unjoni Ewropea mhux domestiċi m'għandux jaqsam xejn. Aħna ma naqblux li jkun hemm irtirar, irridu analiżi ma' pajjiżi oħrajn li għandhom regolament bħal dan. Permezz ta' dan l-analiżi mbagħad inkunu nistgħu nippreżentaw xi modifiki għal proposta li diġà votajna fuqha. Jekk int verament konvint li din il-proposta mhijiex tikkorrispondi għal mekkaniżmu attwali ta' WTO, imma aħna konvinti li fil-Organizzazzjoni Dinija tal-Kummerċ ma jistax ikun hemm pajjiżi bir-regolament u pajjiżi mingħajr dan ir-regolament, ma jistax ikun hemm kummerċ ġust u kompetittività indaqs fejn hemm regoli li mhumiex indaqs, li mhumiex l-istess u jkunu qegħdin ikkażbru l xi Inti qed ukoll il-Parlament jista' jgħid eh, jista' jagħti l-opinjoni tiegħu qabel ma l-Kummissjoni tiddeċiedi fuq l-irtirar ta' dan ir-regolament. Aħna Narfu dak li għat, nirrikonoxxuh, aħna rridu li inti tkun konvint fl-azla tijak għalix il-parlament qed jajċar ċar u tont l-opinjoni tiegħu u ħajajdu b'vot ċar u tont u għalhekk nitolbuk li tissospendi din l-irtirar ta' regolament biex tagħti widen l-opinjoni tal-Parlament bimpen biex bekk naslu għal dialogu mill-ġdid fuq il-livell istituzzjonali biex inti tkun tista' tippromuovi laqa anke fuq il-livell informali fil-bidunet bejn it-tlet istituzzjonijiet biex bekk nivelwaw x'inhuma ħtiġijiet reali attwali ta' dawn is-soluzzjonijiet li huma nistgħu naqblu fuqhom il-koll biex bekk naslu l-kompromess. Inti kummissarju tirrappreżenta l-Ewropa u titħares l-interessi tal-Ewropa. Grazzi, onorevoli Tarabella għal minuta. Signora President, Kummissarju, jiena ħdimt biħġari biex bekk il-konsumaturi Ewropej ikollhom aċċess aħjar għall-informazzjoni permezz tat-tikketjar xira. Huwa rwol tal-Unjoni Ewropea li tiżgura li ċittadini jkollhom it-tarif kollu meħtieġ biex jagħmlu l-għażla tagħhom. Il-marka tal-oriġni mill-pajjiżi terzi mhix l-istess ħaġa u l-Parlament appoġġa din l-idea b'maġġoranza wiesa u anke flimkien ma' dil proposta ressaq proposta għalli jkun hemm sanzjonijiet armonizzati fejn ikun hemm ksur. Iżda il-Kunsill għat lura, webbes rasu u mar lura minn kelmtu. hija irresponsabbli u issa l-Kummissjoni bla ebda konsultazzjoni mal-Parlament tirtira regolament. Dan huwa xkil sħiħ fil-level istituzzjonali għanna xkil la drittijiet tal-konsumaturu da mux kompatibli mal-kummerċ. Zgur le, tlifna u koll opportunità li nintroduċu aktar lok għal produzzjoni u l-impigi Ewropej u anke għal kumpaniji li huma speċjalizzati biex jagħmlu prodotti lokali bħalissa jotru. Procedura KSDI għandi 10 tal-bit tal-kelma minuta kull wieħed jekk iġobkom. Onorevoli Kostinger. Herr Kommissar, äh, mich überrascht die Vorgehensweise der Kommission. Signora Kostinger, President, sorpriża l-Kommissjoni, il-Parlament kellu l-ewwel qari tiegħu għadna ċaru tont kif nrid x'inhu l-affarijiet, l-Istati membri mhu kienux kapaċi jaqblu fuq pożizzjoni komuni, imma l-pożizzjoni tal-Kommissjoni diffiċli li nifmuha, xorta waħda. Il-programm tal-Stati Uniti tieħed bħala bażi l-Kommissjoni dan ma ġiex mħassar ma kull ma ġi huwa modifikat. Issa, dal-modus operandi mhux aċċettabbli aktar, rridu insibu alternativa kompatibbli ma' WTO iktar minn li naqbdu nirtiraw ir-regolament. Il-mistoqsija lill kummissjoni hija di Aħna fil-Parlament Ewropew rridna importazzjonijiet mill-pajjiżi terzi li jkollhom l-istess tip ta' kondizzjonijiet soċjoambientali kif għandna hawnhekk. Aħna rridu li dawn it-testijiet jiġu applikati wkoll għal prodotti importati. Irridu niżguraw li l-Parlament Ewropew ikun involut bisħieħ qabel ma tittieħed deċiżjoni li jkun hemm irtirar ta' regolament. Irridu nkunu parti mill-proċess ta' taħid ta' deċiżjonijiet. Onorevoli Silvestris. Grazzi, l-2010 l-Parlament Ewropew b'529 vot favur approva regolament dwar il-marka tal-oriġni. L-Kummissjoni fuq votazzjoni daqshekk wiesa ma tistax tirtira dan ir-regolament. L-indikazzjoni tal-prodotti hija neċessarja fin-nofsinhar tal-Italja, pajjiżi Puglia, Kampanja, Molise, Basilikata mifnijin bil-prodotti ċiniżi, mimlijin u ħafna kumpaniji żgħar kellhom jalqu Dan ħoloq mijiet ta' eluf ta' edha. Ħarsina l-bam ta' prodotti ta' ġugarelli għatfall huwa prezz li huwa terz tal-ispejjeż ta' produzzjoni fl-Italja, ma dan l-ispejjeż hemm l-ispejjeż soċjali, sfruttament ta' tfal, ħinijiet ta' xogħol impossibbli, l-ebda ħarsin tal-saħħa tal-ħaddiema, tal-ambjent, tan-nies taħt l-età, tal-ħaddiema nisa, eċetera. Aħna l-koll kummissarju nafu fl-Ewropa għal produzzjoni tal-, -tal zraben tal-manifattura tal-ħwejjeġ u ma daqshekk eh, prezzijiet baxxi barra mill-Unjoni Ewropea li xil-ħaddima jusa bħala il-siera. Nistgħu nagħtu marka tal oriġni nistgħu nagħtu possibilità li l-konsumaturi jkunu jafu minn fejn ġejjin il-prodotti nagħlaq malaj, President. Nirtirar ta' din ir-regolament ħat għamlu l-interessi ta' min? Tal-kumpaniji li jagħmlu eh, produzzjoni legali jew dawk li jagħmlu prodotti falsifikati. L-SMEs tal-ħwejjeġ tal-żraben tal-ilbis li għatu futur tal-Ewropa jew inkella l-kumpaniji multinazzjonali li produċu barra mill-Ewropa u ma jħarsux l-regoli Ewropej. Nitħarsu l-interessi tal-ħaddiema u dawk il-kumpaniji li ħarsu drittijiet jew inkella dawk li jisfruttaw il-ħaddiema barra mill-Ewropa u jitrattawhom bħala l-sira. Ħarsu l-interessi Ewropej għax tigwadanja inti l-Ewropa l-kredibilità tiegħek. Danellis. Danellis, jekk jogħġbu. Mikrofon għal-kellim. Sana firtox Grazzi, President, Kommissarju, hemm diffikultajiet speċjali fil-prodotti tal-bidja. Prodotti tal-bidja jistgħu jiġu importati minn pajjiżi oħrajn fejn l-ispejjeż huma aktar baxxi u jkollhom aċċess għas-suq Ewropew. Dejjem jekk ikunu proċessati f'pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Da ma jbiddilx il-fattizzi tal-prodott inizjali, xorta waħda jista' jkollna informazzjoni qarrieqa għal konsumatur jħarsu lejn it-tikketta, jħarsu u jħasbu li hija magħmula fl-Unjoni Ewropea, imma il-prodott u l-materja prima ġiet importata u l-bat il-proċess isir fl-Unjoni Ewropea. Dan e, ifisser li l-kompetizzjoni ma se tkun waħda ġusta u ma timxiex fl-interess tal-konsumatur. Grazzi. Kadenbach. L-Onorevoli Kadenbach. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Herr Kommissar, ich fühle. President, Kommissarju, l-lum jena nħoss li jena mxekkel tled darbiet, triplikament. Il-Kunsil mux jgħatawn l-lum problemi maħħom, imma anke bħala membru parlamentari Ewropew bħala konsumatur nħossni imxekla ma dak li jitresqu. Hemm interess tal-500 miljun Ewropew li jkunu jafu minn fejn ġejjin l-affarijiet li jiġu kummerċati fl-Unjoni Ewropea. Meta jixra l-affarijiet irid ikollhom dan it-tarif. Jekk nasu ħarsa lejn l-euro barometru, il-konsumaturi naraw li jridu din informazzjoni. Għalhekk jiena nħoss li drittijiet tiegħi bħala membru parlamentari Ewropew u ma mxekla. Aħna kena pozizjoni ċara sente ilu u intom ma rnexxilkom tarfu u tirrikonoxxu din il-problema, din il-pozizjoni. Qed tajdu li l-Kunsill musser jipermettu dan u ma msieħba tal-fin-negozjatu tistaw tagħmlu intom jew tagħmlu negozjati għall-anijiet li nistabilixxu aħna stess, ħalli bekk inkunu nistgħu ikonna stennijiet ċari jew kella tagħmlu mod ieħor. Għalhekk din hija twissija għalina biex bekk niżguraw li konna negozjati u għalhekk żguraw li l-regolament ta' WTO iżommu mal l-għaniet li aħna nixtiequ. Grazzi. L-Onorevoli Ferreira. Grazzi. President, Kummissarju, għal darba oħra qed naraw rwol reali li qed taqdi l-Kummissjoni biex iżomm ma' nies li huma kontra l-marka tal-oriġni u li tħares il-possibilità li jkun hemm liberalizzazzjoni u globalizzazzjoni. Dawn huma nies li huma kontra l-Ewropa u għalhekk ir-regoli ta' trasparenza u l-informazzjoni għall konsumatur qed jingħataw il-ġemp. Mhux konvenjenti li nilqaw dawn l-istennijiet. Għalhekk aħna tajna ħarsa lejn il-possibiltajiet tal-marka tal-oriġni, aħna nħossu li hija mod kif nistgħu nħarsu l-impjiegi fl-Ewropa u anke ma jkunx hemm dumping soċjali u ambjentali. Hija għodda Bażikament dani ma tfissirx li rridu nbidlu l-politiki kommerċali tagħna. Aħna għandna komplessità ġeografika fil-produzzjoni tagħna u ma rridux imorru kontra l-politiki korrenti fir-rigward il-post ġeografiku minn min fejn ġej prodott imma għandna marka tal-oriġni li tkun u jekk ikollna dan tkun tista' tippermetti li aħna nħarsu l-impjiegi fl-Ewropa. Sur Morganti, grazie President, huwa ċara l-kulħadd kif ukoll kif il-Kunsill li mhux preżenti ma jinteressax xejn li ħares l-interessi ta' ċittadini Ewropej. L-opinjoni tiegħu kważi ma jiswa xejn. Il-Parlament jirrappreżenta ċittadini li Eh, ikunu eletti fismimum u għalek aħna tajna l-opinjoni tagħna. Dan kien regolament li jagħti iktar arfin, iktar informazzjoni għal konsumatur u jkunu jistgħu jiġġieldu kontra l-prodotti falsifikati u prodotti qarrieqa li huma qed jimlu l-iskafef tagħna fuq il-swieq tagħna. Ħarsu l-tramuntana tal-Italja aħna rridu nħarsu l-eċċellenzi tagħna. Il-bira diskutejna l-kwistjonijiet ta' dwana dawn huma żewġ affarijiet li jimxu jitfit u hemmhekk kien hemm rieda ċara ta' xi ħadd li rid jaqdef kontra l-kwalità u l-garanzija tal-oriġni. Għalhekk nittama li x-xogħol kollu li għamilna ma jintilifx fix-xejn u nsibu ftehim anke ma' WTO. Il-Parlament miex f'din id-direzzjoni u l-Kummissjoni ma tistax taqti dan din it-talba ma tistax taq fuq id nejn torox minn naħa tal-Kummissjoni u dim ir-rieda tat-poplu tagħna. Grazzi l-Onorevoli Kanċan. Grazzi, President. Jiena naħseb li l-istqarrijiet li għamel kummissarju biex ikun hemm l-irterar ta' din ir-regolament apparti li hija dubjuża fuq il-livell legali mhux qed iżomma l-istennijiet ta' żewġ aspetti. L-ewwel nett li qed imorru lura mal-klim u tkompli żomm ma' sensiela sħiħa ta' eh, nuqqas ta' approvazzjoni minn ħadd tal-Kunsill ma jippruvawx jiddiskutu mal-Parlament u jħallu barra l-Parlament minn teħi ta' deċiżjonijiet. U dan skapetu tal-istituzzjoni tagħna. Hemm nuqqas ta' rispett u mhux kwistjoni ta' burokrazija dan huwa nuqqas ta' rispett li ċittadini kollha Ewropej li l-Parlament eh, jirrappreżenta. Dan huwa nuqqas ta' sistema legali koerenti għaliex jekk ma tippermettix l-invażjoni ta' dawn il-prodotti prezz baxx minn pajjiżi terzi timxi kontra l-interessi tal-konsumatur li jista' jkunu mqarqa mill-prodotti li jażlu. Aħna għandna dmir li nimxu lejn kontroll effikaċi u regolament li qed nitkellmu fuq illum huwa pass importanti f'din id-direzzjoni. Li nirtiraw ifisser li nkunu qegħdin inċedu li namlu xi ħaġa f'dan ir-rigward. Għalhekk nixtlieb li l-Kummissjoni terġa' taħsibha dartejn fuq din il-pożizzjoni biex bekk segwi l-proċedura tagħha u mhux tagħmel il-bsata ferroti fi dialogu bejn il-kolleġislaturi. Grazzi. Komissarju de Gucht. Jekk jogħġbok. Grazzi, Signora President. Nirringrazzja l dawk li ħadu sem f'dan id-dibattitu daqshekk imqanqal, daqshekk mini fil-ħodu. L-ewwel qed il-kwistjonijiet marbuta mal-WTO. Deċiżjonijiet tal-Organizzazzjoni Dinija tal-Kummerċ huma ċari, tafux. L-entità ta' WTO tipprovdi l-kjarifiki dwar ir-regoli applikabbli għas skemi tal-marki tal-oriġni u dan wassal biex il-Kummissjoni il-proposta tal-2005 m'għadix tapplika aktar għaliex kienet tindirizza b'mod differenti l-prodotti domestiċi u dawk importati. Per eżempju, kienet tipproponi il-marki tal-oriġni obbligatorji għal prodotti importati biss. F'Ottubru tal-2012 il-Kummissjoni għamlet rapport fuq dan l-affarijiet lill kunsill u l-Parlament Ewropew. Għalhekk il-WTO x'qed jgħid, l-entità tiegħu x'qed tajt ftit kliem. Il-WTO kienet jgħidu li l-esti jeżaminaw l-iskemi ta' marki tal-oriġni fid-dawl tal-dispożizzjonijiet u l-ftehim ta' WTO għall-xkil għall-kummerċ. L-informazzjoni kellha tiġi minn qabel dan jista' jiġi interpretat li kien ifisser li l-skemi ta' marki tal-oriġni rridu jkunu konformi fost l-oħrajn bil-klawżola l-iktar importanti u dispożizzjonijiet tal-ftejmiet kummerċali, speċjalment il-prodotti barranin irridu jkunu motija trattament l-istess mod minn prodotti oħrajn. Kien hemm il-kwistjoni importanti ta' applikazzjoni ta' dawn il-marki tal-oriġini għall prodotti importati bħalma kien hemm fil-proposta korrenti. Diffiċ li niġustifikaw issa bidla fid-daw tal-interpretazzjoni ta' dispożizzjoni ta' trattat internazzjonali għal prassi kummerċali antikummerċali. Oħrajn jgħidu x'ingħidu dwar il-pajjiżi l-oħrajn? Ma naċċettax dan l-argument għax dak li qed nagħmlu fil-WTO u anke fin-negozjati kollha tagħna kemm bilaterali jew multilaterali huwa li nisħu fuq il-xkil kummerċali u kif nistgħu neħelsu minnhom. Aħna rridu nżguraw li dan ikun fis-seħ. Importanti aktar mit-taxxa saħansitra. Ma tistax minnaħa tkun l-avukat tax-xitan li tipprova tneħħi l-kummerċ eh, il-prassi antikummerċali mbagħad minnaħa l-oħra tajt laħat ħatala għajnejk u pallik ikum problema. Għalhekk l-argument li l-oħrajn jagħmlu hekk u l-oħrajn qed jiġburuhom ħażin għala ma nix nġiburuhom bħalna ma naħsibx li huwa l-aqwa approċċ biex naġixxu speċjalment bħala wieħed mill imsieħ u ta' WTO. L-Earl of Dartmouth għamel remarka interessanti ħafna li rrid ikun hemm Made in Germany imma ħarab, probabbilment f'Dartmouth il-Ġermanja, fl-Italja, kien hemm ħafna minn semma affarijiet, imma fiħdan l-Unjoni Ewropea m'hemmx regoli ta' l-oriġni, aħna nasu intern. Tafux. U għalhekk ikollok problema kieku vera kena skema obbligatorja tkun kontra r-regoli tas suq intern. Prodott Franċiż, surġado, ma jeżistix, iktar għandna prodott Ewropew. Tafux. Allura, ħajkonna dawn it-tip ta' oriġni informali, regoli informali fih dan l-Unjoni Ewropea biex bekk naslu b'xi mod jew ieħor li l-parti kbira tal-prodott tiġi fil-Ġermanja, fil-Portugal, flok l-Italja. Le, da qatt ma jista' jkun il-każ. Għalhekk xorta waħda jrid ikun hemm Made in Europe, magħmul fl-Ewropa jew nkella tistgħu tażlu kelma oħra għal tassib tal-istati membri. Issa dritt tal-inizjattiva. Dritt tal-inizjattiva ifisser li l-Kummissjoni għandha l-awtorità li tirtira proposta. Din parti mid-dritt tal-inizjattiva. Dritt tal-inizjattiva mhix li tista' tippreżenta xi ħaġa biss, tfisser li tista' tirtira xi ħaġa wkoll. Il-Kummissjoni għandha seta ta' ġestjoni u aħna użajna dan li jettana b'mod ġust għax semmejnieh lill-Parlament Ewropew li minkejja l-proposta li qed nagħmlu għal programm ta' ħidma tal-2013 li diskutejna dal-ħodu tajt widen il-kommenti kollha li saru iżda xorta waħda ma jkollniex aktar possibilità li nirtiraw xi ħaġa ma mis sens tafux. Tkun tmur kontra it-trattati Ewropej u tkun kontra wkoll l-awtorità tal-Kommissjoni Ewropea. Naħseb li dan importanti jekk aħna rridu jkollna l-bilanċ ġust bejn l-istituzzjonijiet. Jien mhux sodisfatt mill-pożizzjoni tal-Kunsill lanqas bħalkom provajna darba wara l-oħra niddiskutuha magħhom u qatt ma kienu lesti niddiskutu fil-fatt imma huwa ovvju ukoll li mhux ser insibu maġġoranza fi ftit żmien fil-Kunsill ċaru koll dan. U għalhekk forsi il-presidenza irlandiża rnexxila tara l-affarijiet minkejja li għaw il-borra. Aħna nirret tinsibu soluzzjoni imma titkun soluzzjoni ġusta. Sur Moreira għaru ukoll għala ma tibdlux il-proposta matul is-sena. Tfessru dan? Sur Moreira, taħseb li din eh, fattibli minkejja li jint kajja li fil-liġi kostituzzjonali nistaw nbidlu l-bazi l-kontenut nofs triq? Le, ma naħsibx, naħseb li jek namlu dan, għanna tuħarsa li dan, għanna noħorġu proposta ġdida. Jekk kemx appoċ għal proposta ġdida bħal din, irridu naraw. Imma dan għan għamluħ fil-proċedura korrenti, u eh, jekk namlu dan fil-proċedura korrenti ma tkunx l-approċ xira. Jekk attent l-università, kif tkun taqbel mija fuq dan? Mela, fuq il-liberalizmu. Sur ġado. Iva, jena liberali, Il-Kummissjoni hija entità kolleġjali mhix opinjoni tiegħi imma hija l-vuċi tal-Kummissjoni. U xi kultant ikun hemm din it-tendenza li wieħed jikkonfondi l-kapitaliżmu u l-liberaliżmu. Mhux qed nidħol diskussjoni hawn imma dawn iż-żewġ affarijiet mhumiex l-istess. Saru kommenti fuq Bangladesh. Ntqalli wa skandlu traċedja ta' tħammir il-wiċ li dawn il-prodotti qed jiġu mamula fil-Bangladesh minn eh, subin u bniet li jitħallsu uh, pagi vera baxxi u jridu jaħdmu f'kundizzjonijiet inaċċettabbli. Dan minnu il-bira kena din id-diskussjoni fuq il-Bangladesh, ma stajċi nkun hawn, kont Pariġi, dibattitu ma l-Assemblea Nazzjonal Wieħed interessanti ħafna fil-fatt. Iżda naħseb li rridu nagħmlu xi ħaġa dwar dan tafux, pereżempju dwar Bangladesh, irridu nagħmlu xi ħaġa. U nemmen verament li rridu konna iktar regoli għal dawk il-pajjiżi li jistgħu jimpurtaw mod ħieles fis swieq kollha. Bangladesh huwa pajjiż li għandu jirrispetta r regoli morali u nikkonsidra pereżempju għannix ninkludu rispett għal konvenzjonijiet addizzjonali tal-ILO. Jekk għandux ikun hemm programm, roadmap mal-gvern ta' Bangladesh, mhux biss Bangladesh, hemm anke pajjiżi oħra. Pajjiżi oħrajn, kumpaniji Ewropej oħra wkoll li għandhom responsabilità f'dan qasam, irridu nagħmlu xi ħaġa dwar dan, ma tħaltux l-affarijiet ma' dan is-suġġett tafux u hekk nixtieq ngħid lill-kollega liħor tħaltux l-affarijiet għaliex dak li qed nagħmlu ma l-LDCs, il-pajjiżi l-inqas żviluppati huwa għalintu għam l-opportunità li importaw fis-suq tagħna. U qatt ma jkunu kapaċi jagħmlu dan, qatt ma jkunu jistgħu jiżviluppaw l-industrija tagħhom u l-industrija ta' tessuti jekk huma rridu jaħdmu bl-istess kundizzjonijiet ma nagħmlu aħna. Aħna ekonomija matura huma pajjiż minn l-inqas żviluppat u għadhom qed jiżviluppaw. Irrid ikollna regoli eh, ċari, sensiela ta' regoli minimi li jiġu rispettati u jiena ma nħoss li aċċettabbli dak li ġara reċentament anke minn nirin fil-fabrika mhux tal-ewwel darba din li seħħet ħaġa bħal din u rajt il-kondizzjonijiet ta' xogħol fil-industrija tal-ġlut pereżempju u prodotti oħrajn Iva, ma tħaltux l-affarijiet, tħaltux dan mal-marka tal-oriġni, jekk aħna ma natux l-opportunità, il-possibilità li importaw fis swieq tagħna lil dawn il-pajjiżi nkunu verament protezzjonisti u laqqas nkunu daqshekk umani biex ngħidu hekk, irridu niksbu l-aqwa bilanċ dan kollu. 50 klim, jew mhux daqseg ftit klim, dak kollu xtaqt ngħid, Sinjura President, iva ħan insistu li ħan irtiraw ir-regolament imma b'mod attiv ħarsu għal regolament ġdid biex niddiskutuh maqom lest li kolli din id-diskussjoni Professur Moreira fil-Kumitat Inta ġimgħa d-dieħla fil-żmien raġonevoli ma tidu rikonoxxu koll li mhux xaħġa faċli. Dan irridu nagħmluh għal prodotti importati u anke għal prodotti li jiġu prodotti domestikament. U rridu naraw jekk nistgħux nipproduċu nagħmlu għal prodotti prodotti domestikament, forsi iktar konformi ma' regoli ta' WTO, ovvja li jkollna ħafna diskussjoniet ma' l-industrija, dik dak li tfisser demokrazija u li tagħmel demokrazija, lest insib soluzzjoni magħkom din mhix tajba tkun falliment qatt ma taħdem u naħseb li l-unika reazzjoni politika għal dan huwa li nirtirawa. Grazzi. Eh, a konklużjoni. Mela, nikkonkludi dik id-diskussjoni. Kanna erba proposti ta' riżoluzzjoni, diskussjoni mal-votazzjoni. Issir iktar tard illum fl